mela forsi lingwi tal-presidenza, imma nistaw u kollu forse forsi nifotaw aħjar b'test li kunu iktar konċizi. Grazie ħafna. Also, <clears throat> erstens, wenn ich parteiisch war, dann wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir das schreiben würden. Kiku jina kont partijan, forsi dan tistat nizlu fil-miktub u tikkjarifika eżattament ċa tfisser jina minix beħsib li f-dibattitu bħalissa. Jina kont enerġetiku fir reazzjonijiet tiegħi, smajt għajjat u twerżieq kien hawn min qed jgħajjat ukoll li jiena qed nagħmel affarijiet bla sens, ma nasibx li kien hawn atmosfera tajba f'dan f'din il-awla. Aktar kmieni aħna kellna aktar possibiltajiet għal ħin għal kelma u għal votazzjoni, aħna konna niltaqgħu sa l-ġimgħa filgħodu forsi din kienet taħdem aħjar, però ma nistgħux ngħidu li minnaħa jista' jkollok aktar klima ħin għal kelma u minnaħa l-oħra inti qed tipprova taqta waħda mis-siġijiet tal-Parlament. Ta Is-sedi tal-Parlament, aħna lek rridu intemmu dan id-dibattitu issa u nagħti kelma dawk li jixtiequ jispjegaw il-votazzjoni tagħhom. Grazzi. Zunächst die Stimmungerklärung betreffend den Bericht. Eh, l-ewwel qabel kollox l-ispjegazzjoni tal-votazzjoni fuq il-rapport tas Sur Fernandez nagħti l-kelma lill-Onorevoli Posh Grazzi tassew l-ewel qabel kollox sur President nixtieq ngħid li inti qed temexxi b'mod effettiv ħafna. Jiena votajt favur dan il-budget li ġi miżjut 10 biljun euro